tassib tekniku rezoluzzjoni li fassu l-partiti politiċi kollha hija kompromess bilanċata ja ħafna u jien se appoġġa grazzi. Grazzi tassew. Onorevoli ċek, il-kellem li jmiss fisem li FD, Onorevoli Belder għal-minuta.